Il-Presidente! Il-Presidente. Care colleghe e cari colleghi. Eżis kollegi, sul kommissarju, niftaħ il-laqa tal-lum, il-plenarja. L-ewwel punt fuq l-agenda huwa l-istqarrija tal-Kommissjoni fuq l-epidemija tal-ikoli fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, EHEC. Naddi l-kelma l-Kummissarju Dalli għal 5 minuti. Jekk jogħġbu, Kummissarju. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President, u grazzi lilkom il-koll għal din l-opportunità li n-informakom fuq l-iżviluppi marbuta ma' tfaqqija tal-likolaj. Jiena mħasseb ħafna fuq il-peace fuq l-imwiet u il-mart li din il-marda li tittieħed mill-ikel ikkawżat l-popolazzjoni u nixtieq nieħu din l-opportunità l boħra li nesprimi l-kondoljanzi lil dawk li qed ibatu bħala riżultat ta' dan. Il-kondoljanzi l vitmi u l-familjari tagħhom. Issa hemm iktar minn 1672 xiga eh, like toxin producing Eh, i-kolaj u dawn żviluppaw f-661 persuna wkoll. Skont l-aħħar informazzjoni din it-tfaqqija hija eh, waslet għal 21 mot fil-Ġermanja u mota fil-Svezja. Kien hemm eh, tfaqqih sporadiku fl-Istati membri u anki smajna tarif mill-Istati mill-Istati Uniti Eh, skont l-aħħar tarif li għanna din żviluppat minn zona ta' Hamburg fil-Ġermanja u dawk il-każijiet barra mill-Ġermanja kienu marbuta ma' residenti tal-Ġermanja li vjaġġaw lilin mill-Ġermanja jew inkella dawk li vjaġġaw mill-Ġermanja għal pajjiżi oħrajn. U għalhekk issarridu naraw kif ħaniftrattaw din il-marda. L-ewwel nett aħna attivajna networks kollha responsabbli għall ġestjoni tal-kriżi. In-networks qegħdin fkuntat mill-qrib ta' kuljum u jippermettu l-iskambju fil-waqt tal-informazzjoni biex bekk ikonna azzjoni rapida. Il-Kummissjoni tikolla laqqat ta' kuljum ma' l-autoritajiet ta' saħħa pubblika u l-autoritajiet ta' saħħa u sigurezza tal-ikel biex niddiskutu t-faqqija ta' din il-marda biex bekk ikun hemm azzjoni preventiva u anki trattament ta' dawk li ġew affettwati. Il-sistema ta' allerta u ta' tweġiba minnu fiħ għall-alf u għall-ikel provdit opportunità l-iskambju ta' informazzjoni. Tini net sajna ċentru Ewropew għall-prevenzjoni tal-mart u l-kontroll tal-mart biex ikun hemm evalwazzjoni speċifika li tiġi ġurnata regolarment e kif qed evolvi din is-sitwazzjoni. Issa għandna definizzjoni tal-każ fl-Unjoni Ewropea biex bekk ikun hemm Eh, definizzjoni ċara ta' din it-tfaqija u definizzjoni tagħhom u hemm investigazzjonijiet minn kull stat membru li qed jiġu miġbura mill-CDC. Dan żviluppa flimkien mal-Awtorità Ewropea għal Sikurezza tal-Ikel biex bekk ikun hemm miżuri preventivi indirizzati lil pubbliku. Dawn il-pariri huma disponibbli fl-ilsna uffiċjali kollha fil-sit tal-Kummissjoni. Tlabna lill cdc biex tniedi pjattaforma biex ikun hemm skambju tal-aqwa informazzjoni u l-aqwa prassi bejn l-istati membri biex jinkludu l-professjonisti u s-soċjetajiet involuti. Speċjalment f'Ruma kien hemm eh, metodu żviluppat malajr kien jista' jkun biex ikun hemm trattament apposta l dawk l-ikel bil-infettate bil bliko laj minn 6 tijem għal 48 sija. U naħseb li din hija importanti ħafna u għalhekk il-Kummissjoni Bozza u tfassal aġġornamenti apposta man netwerk tal-ikel u l autoritajiet ta' sikurezza tal-ikel. Barra minn hekk il-Kummissjoni taġġorna s-sit tagħha dedikata tfaqqija ta' din il-marda. Nixtieq inħeġġeġ il-membri tal-Parlament Ewropew li appoġġaw il-komunikazzjoni bbażata fuq ix-xjenza lil pubbliku biex bekk naħħu kwalinkwa tip ta' biża għal xejn u biex bekk ninsaħħu l-isforzi tagħna. Nista' nsiguralkom il-Kummissjoni taħdem flimkien mal-aġenziji u taħdem bil-ġara mal-Ministeri tas saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel biex tappoġġhom f'din it-tfaqqija. Biex namlu dan irridu noqogħdu attenti biex nħarsu mill-qrib l-investigazzjoni fis-sors ta' kontaminazzjoni. Ix-xogħol qed iseħħ bħalissa kif qed nitkellem. Staqsejt il-Ġermanja fil-Kunsil tas-Saħħa l-bira biex issaħħaħ il-monitoraċ, il-kontrolli ta' tfaqqija u l-mizuri sabiex t-identifika le lajn ta' din tfaqqija u z-zom li din il-marda tkompli tinfirex. Nittamaw li bekk nkun nistaw nitrattaw il-kawzi ta' din il-marda u tfaqqija tagħha proposta tal-Komissjoni intlaqat mill-Ġermanja biex bikun hemm esperti mill-Ġermanja fl-epidemioloġija u Mart marbut mal-ikel għall-CDC u l-EFSA. Nar il-ħat 6 ta' ġunju l-esperti bdew il-missjoni tagħhom biex jappoġġaw l-awtoritajiet Ġermaniżi fuq l-epidemioloġija fuq riżultati li kien hemm u biex ikun hemm identifikazzjoni tas-sors ta' din il-marda. Palma nafu l-koll Is-suspett inizjali li tqajjem mill-awtoritajiet Ġermaniżi li l-ħjar minn Spanja kienu l-kawżi ma ġietx ikkonfermata mill-ebda test u r-riżultati tagħhom disponibbli. Nar il-ħadd 5 ta' Ġunju, l-awtoritajiet Ġunju l-awtoritajiet Ġermaniża eh, notifikaw il-Kummissjoni fuq l-investigazzjonijiet u qalu li n-nebbieta tal-soja bean sprouts kienu probabbilment il-kawża ta' din it-tfaqqija fil-tramuntana ta' fuq fit-tramuntana tal-Ġermanja. Il-kellim jieħu żball għall-tramuntana tal-Afrika, si skuża ruħu, kien żball. The information was transferred immediately to all L-informazzjoni ġiet trasferita lill istati membri għall sistema tal-alerta minnu fih għall sikurezza tal-alf u tal-ikel. Kien hemm Ehm, ħarsin apposta mill-qrib u ħan testjaw meta eh, kunem hemm sejba partikolari minn dawn l-aġenziji għaliex sissa m'għandniex riżultati u għalhekk ma nistgħux naġixxu. Hawnhekk nixtieq nisħaq li huwa kruċjali li l-awtoritajiet nazzjonali ma jaqbdux u jaġlu biex jagħtu informazzjoni ta' kafkaf għall-informazzjoni li mhix provata mill-awtoritajiet tal-mediċini għaliex dan wassal għal bizat għal xejn madwar l-Ewropa u toħloq problemi għal produtturi tal-ikel tagħna li qed ibiħu prodotti fl-Unjoni Ewropea u lilin mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm investigazzjonijiet u għadhom għaddejjin iżda rridu attenti biex ma nagħmlux konklużjonijiet prematuri. U lek f'dan ir-rigward jiena nixtieq nirreferi għall-aħħar tarif li għandna mill-Ġermanja fir-rigward li s-sospett li n-nabbieta tal-soja jistaw ikunu l-kawza tal-kontaminazzjoni. Il-testijiet għadhom ma ġewx konklużi u għalek ma nistawx naqbdu nixtaru konklużjonijiet ta' kafkaf. Għalek nitlob l-istati membri li jintroduċu eh, allerti bbażati fuq ix-xjenza lill-RASF u jużaw dan il-mekkanizmu ta' allerta ta' malajr biex bekk kun jistaw jappoġġaw il-notifika tal-allerta biex nżommu su intern u nħarsuħ irridu naġixxu malajr u fil-pront. Jekk dan nagħmluh, nkunu nistaw nitalmu mit-talimiet ta' din il-kriżi u ntejbu kontinwament is-sistemi tagħna. Jiena tennejt bosta drabi li sistema tagħna taħdem. Irridu nitalmu talimiet ek kif nibqaw mixin. U nemmen li din hija responsabilità tagħna li nkunu flessibbli u li naġixxu fil-pront biex naġġustaw il-proċeduri tagħna u l-proċessi tagħna biex nwieġbu għal inċidenti bħal dawn. Il-koordinazzjoni u l-linja ta' tarif ċari u komunikazzjoni ċara u mal-qofol tal-abilità tagħna biex nkunu effettivi f'sitwazzjonijiet bħal dawn. U rridu għalhekk nitalmu minn dan ir-rigward. Qabel nagħlaq nixtieq inqajjem żewġ punti oħra fil-qosor. L-ewwel fir-rigward id-differenzi fuq il-projbizzjonijiet fuq prodotti differenti u nixtieq nisħaq għal darba oħra li t-tfaqqija hija limitata ġeografikament għal belt ta' Hamburg u għalhekk m'hemm l-ebda raġuni sal-lum li nieħdu miżuri fuq il-livell Ewropew. Fid-dawl ta' dan, u anke l-passi għall-identifikazzjoni tal-ajn eh, tas-sors aħna t-nikonsidraw mbagħad li jkun hemm proibizzjoni ta' prodott bħala sproporzjonata u fl-aħħar għalhekk jina sensittiv ħafna l-sitwazzjoni li u l-impatt li tqajjem fuq il-bdiewa u l-produtturi tal-ħxejjex u għalhekk qed naħdem mill-qrib mal-kollega tiegħi il-Kummissarju Ċolos biex nindirizzaw il-piżijiet li kellhom jerfgħu fuq spallejhom dawk iċ-ċittadini minħabba tfaqqija. Fil-fatt, il-Ministri tal-Bidja qed ikollhom konsil straordinarju llum biex biex jindirizzaw li kolaj u kif niqaf minn hawn nkun nista' mmur l Brussell biex narrafom narraf il-kollega tiegħi ċolos fuq din il-laqa, f'din il-laqa straordinarja. Għanna kuntat mill-qrib mal-pajizi terza mod partikolari ir-Russja biex bekk neħħu din il-proibizzjoni li aħna nqisu bħala sproporzjonata. Il-Kummissjoni taħdem jitfit mal-Istati membri ban komuni biex din il faqqija waqfuha darba l-dejjem malajr kemm jista' jkun. U jiena qed ninsisti ma daw kollha involuti li f'sitwazzjonijiet bħal dawn din mhix problema lokali iżda hija problema Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi signor Kommissarju. Grazzi Kommissarju. Grazzi tal-li kont konċis u dettaljat fil diskors tijak u issa naddu l-kelma l-kellima fissem il-gruppi politiċi. L-ewwel naddi l kelma l-Peter Lise għal żewġ minuti. Herr Grazzi, President, Kommissarju, Signuri. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Dalli l-ewwel nett tal-li tagħna perspettiva u saħaq fuq il-pazjenti u nixtieq nagħmelek ukoll. Kien hemm mijiet ta' nies li eh, mardu bħala konsegwenza ta' din il-tfaqqija u kien hemm 21 persuna li diġà mietu ir-rappreżent importanza tal-Kunsill fl-Lussemburgu qalu li jista' jkun hemm kumpens li nitħallas għal ċittadini iżda ma nistgħux nagħmlu tajjeb għal dbatija tan-nies jew għall imwiet tan-nies u għalhekk irridu nibatu twissijiet anki jekk ma nafux 100% minn fejn ġejn is sorsa din it-tfaqqija. Iżda huwa importanti li l-tarif ikun pubbliku. Madanakollu irridu ovvjament insibu is-sors ta' din it-tfaqqija u għalhekk nittama li il- personal l-organizzazzjoni Ewropej differenti per pereżempju l-EFSA qegħdin jgħinu sabiex insibu s-sors hawnhekk u n-nies qed jaħdmu biħġarhom biex itejbu din is-sitwazzjoni. Jiena bħala membru Ġermaniż ma nistax ngħid li kollox mhix ħarir fil-sitwazzjoni ta' ġestjoni tal-kriżi mhux dejjem mxew ħarir l-affarijiet u s-senatur ta' saħħa fil-Ġermanja informat il-pubbliku li kien hemm nasib naħseb li kienet tajba anke ma kien hemmx fil ċertezza fis-sitwazzjoni tal-ħjar minn Spanja, iżda nafu li l patogena mek ma instabx. Iżda t-tarif li ntbat lill pubbliku u nofs ġurnata wara il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Spanjoli għamlu stqarrijiet u naħseb li din mhix aċċettabbli għaliex irridu naħdmu it-fid biex naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet biex nkun aktar preċiżi u mhux noqogħdu nippuntaw subajna min huwa ħati Spanjoli u Ġermaniżi l-sitwazzjoni ewlenija hija li nsibu s-sors u noħorġu b'soluzzjoni. U fl-aħħar kummissarju fis-sessjoni plenarja li għaddiet tkellimna dwar ir-reżistenza tal-antibiotiċi u adottajna riżoluzzjoni. Minkejja li dan il-batteru ma jistax Eh, jiġi indirizzat billi nużaw l-antibiotiċi, xorta waħda għandna problemi marbuta ma' rezistenzja tal-antibiotiċi u għalhekk irridu naħdmu biex naġixxu fil-pront. Għax kien hemm każijiet fejn seta' ġiet trattata iżda hemm li huwa resistenti għall-antibiotiċi, so ma nistgħux nitrattaw. Grazzi. Nitlob il-kollegi biex jizommu mal-ħin u s-sana l kelma l-Linda McKevin għal-minuta u nofs. Ekk Grazzi, Sur President. Kummissarju, għandek raġun li din hija kwistjoni ta' saħħa pubblika, kwistjoni serja. U issa nifokaw fuq il-kura għal morda u nidentifikaw is-sors. Iżda mbagħad irridu nħarsu fuq il-medda twila ta' żmien u naraw kif ħanivitaw li din terġa' tirrepeti ruha. Tiġi matilu l-tqajt eh, mal-amministrazzjoni eh, tal-medicini fl-Istati Uniti u qalu kelmuni dwar din li kolaj fl-Istati Unitu qalu din mhix kwistjoni komuni fl-Unjoni Ewropea, Zdista nafu li kellna din it faqija u rridu nistaqsu għalhekk id-domandi. Jekk qed nitkellmu dwar il-prassi tal-bidja tagħna, hija minħabba fek, hija minħabba il-produzzjoni eh, intensiva tal-bidja huwa l-użu tal-antibiotiċi fil-bejjem tagħna fl-alf it jarta tal-ikel mhux suppost għenna biex ikun hemm identifikazzjoni tas-sors tal-kontaminazzjoni, naf li l-Kunsill mhux qiegħed ta' hawnhekk, iżda l-Kunsill qed jagħmel reżistenza għall jarta tal-ikel mal-pajjiż tal-oriġni u għalhekk nittama li jisimgħuna fid-dibattiti fil ġejjeni Irridu nagħmlu investigazzjoni mill-qrib fuq il-medda eh, medja u twila ta' żmien u nitalmu minn dawn l-affarijiet u nintegrawha fil-politika tagħna. Mill-Kummissjoni smajna ħafna drabi minn din il-Kamra dwar il-regolamentazzjoni zejda u xinajdu dwar il-projbizjonijiet, irridu naraw jekk ser namlu xi ħaġa fir-rigward il-katina tal-ikel u l-produzzjoni tal-ikel viżavi l-konsumatur. Mhux qed nagħmlu biżejjed għax mhux normali li persuna fl-Unjoni Ewropea tikol insalata u tmut u għalhekk għandna bżonn analiżi dettaljata. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Onorevoli McKevin, issa naddir kelma l-Onorevoli Corinne Lepage għal minuta. Merci, Monsieur le Président. Uh, merci, Monsieur le Commissaire. So, President, grazzi, grazzi, Kommissarju, l-ewwel net, grazzi tal-li semmejt il-vitmi u dawk li huma morda ħabba din it-faqqija. Għax din hija xaġa l-ewwel qabel kollox għalihom irridu naraw id-diffikultajiet x'inhuma u lek nixtieq nagħmel tliet punti. L-ewwel net. Aħna niddefendu il prinċipju ta' prekawzjoni u m'għandniex elmenti fuq dan u ovvjament irridu naċċettaw il-konsegwenzi. Peter Lise semma li l-priorità hija l-ewwel qabel kollox in-nies qabel il-kwistjonijiet ekonomiċi għax l-affarijiet nistgħu nindirizzawhom jekk ikunu ekonomiċi iżda l-imwiet jibqgħu imwiet ma nistgħux nagħmlu tajjeb għalihom. Irridu naraw mbagħad x'inhi l-possibilità li nsibu soluzzjoni, nitkellmu dwar it-tikketjar, u għalhekk hija essenzjali li jkun hemm tikketjar komplet biex it-traċċabilità twassalna s-sors tal-prodotti. It-tielet. Il-kwistjoni kruċali ta' xem wara din il-problema, ejja naċċettaw li ma nafux kollox għanna inċertezza xjentifika. Ejja nċettaw li xi drabi ma nkunux nafu, ma nistax nkunu nafu kollox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 għal risposta kif għal il komissarju U hemm bżonn insibu soluzzjoni mal-aktar kmini possibbli fis situazzjoni U fid Zmini twil rridu ntejbu il-mekanizmi ta' risposta tagħna f'dawn is-sitwazzjonijiet. Din hija ħaġa faċli li għajda wara li jkunu saru l-affarijiet eh, u ngħidu x'għandna nagħmlu li ma milniex. Però issa irridu nifissaw ċerti situazzjonijiet u nizguraw li dawn affarijiet ma jirġawx jiseħħu. Imma kif qal il-Kummissarju rridu nejjem irridu nitalmu mill-lezzjoni minn dak li ġara, kif qal huwa eh, huwa dejjem importanti li nitalmu lezzjoni. Grazzi sur Nicholson. Issa għal eh, Signora Harms għal żewġ minuti nofs. Grazzi. Kummissarju. Inti għat biraġun illi. diġa mietu ħafna nis u ħafna nis oh, mardu imħabba din l-epidemija. Situazzjoni li edin fija, et juri li fil-Germania, fl-Unjoni Ewropea, illi la l-Unjoni Ewropea u laqas il-Ġermanja ma kienu imħejji preparati għal eh, situazzjoni bħal di. Meta nqablu ma' pajjiżi oħrajn, E, e, nistaw najdu li situazzjoni tana sa kienet taħjarek, naħsbu per eżempju għall-Istati Uniti, illi mill-tmeninijiet e, hemm eh, obbligu ta' notifikazzjoni eh, eh, u għandhom entità ċentrali għal ġlida kontro l-epidemiji li tagħti kompetenza ta' intervenzjoni immedjati fil kas ta' dan it-tip ta' epidemija. fil ġermania għandna żewġ ministeri federali kompetenti, però Eh, kif rajna li ma xi jiddeċidu minnu responsabbli għal xiex. U barra minn hekk mbagħad għandna l-Ministeri Reġjunali li jixtiequ u għandhom jieħdu responsabilità fidejhom, però mhumiex kapaċi. Eh, aħna rajna problemi ta' komunikazzjoni bejn eh, l-operaturi xjentifiċi u politiċi u mhux ċar meta u min għandu jagħmel intervenzjoni tiegħi. Tiegħu fuq u mħabba f'dan il-politika għandha timxi fidlam. Eh, eh, eh, jekk wieħed jekk ministru jgħid illi dana ġara mħabba il-ħjar, dana se jgħajem il-popolazzjoni kullħat se jibza. U rridu naraw fejn huma il-kompetenzi ta' deċiżjonijiet. U l-istess ħaġa rridu ngħidu wkoll fuq il- fuq il-nebbita. U Eh, anki hawnhekk ħadu eh, l-istess deċiżjonijiet ta' malajr li ħadu fuq il-ħjar. Għal daqstant eh, m'hemmx komunikazzjoni bejn l-operatur xjentifiku u l-operatur politiku. Allora xiridu nagħmlu rridu noħolqu network ta' laboratorji referenza ċentrali u nagħmlu b'mod li f'każ ta' emerġenza ikollu il-kompetenza ta' deċiżjonijiet. Jiena kun jina nishtiq nirringrazzja l-kollega Eliz li tkellmet fuq rezistenza antibiotika. Anki hawnhekk diġà aħna nafu din il-problema. Però hemm konflitt ma' settur eh, farmaceutiku mediku u u fejn ikun hemm eh, animali eh, li qed jiġu mrobbija eh, bil-massa maħniex eh, żguri eh, b'ċerti problemi kif għandna nitrattawhom fil-ġlida kontra ehm, <clears throat> kontra l-epidemiji. Issa ngħaddu għasur Wills għal żewġ minuti. Sinjura Wills. Grazie. L-epidemija tal-iskerikja kolli hija karatteristika tal-suq globalizzat. Jekk il-profitti huma aktar importanti mill-protezzjoni tal-bnedmin, allora dan se jmur kontra s-sikurtà. Fu dak li għandu xaqsam eh, mal-patogenu, ma dak li wasal għal eskerikja eh, kolja. Hemm eh, ħafna nies li mitu u hemm mijiet ta' persuni li huma morda illum. Diagnostikaw li hemm sindromi perikoluża ħafna u ħafna draġer, ħafna każijiet jistgħu jwaslu għal ehm, disturbi kbar. E, minn fejn ġej għal-marda mhuwiex ċar. Tkun ħaġa iktar faċli li wieħed jaħdem fuq livell lokali u reġjonali, iktar tkun faċli li wieħed jillimita l-epidemija. Meta wieħed is eh, eh, eh, il-fatt li jiġu trasportati fuq distanzi twal, mhuwiex faċli li wieħed jasal għal biex jifhem minn fejn huma ġejjin, l-oriġini. U dinja indispensabbli għas sikurezza. Il-konsumaturi għandhom dritt ikunu jafu kif qed jiġu prodotti l-ikel tagħhom u minn fejn huma ġejjin. Il-gvern tagħna falla. U um, meta nqisu din l-ekonomija, meta naraw e, il-konfużjoni li kien hemm bejn il-kompetenzi differenti, e, nistgħu naraw li l-ġestjoni ta' din il-kriżi kienet fil fat falliment reali. Hemm bżonn nerġgħu naħsbuha e, il-politika e, tal-ikel. Iridu nkunu iktar żguri, imma anki il-produtturi tal-, -tal tal-ikel għandhom jiġu protetti eh, kontra riski bla kontroll. Il-politika ta' inċentivi eh, u anki eh, il-dispozizjoni ta' territori għandhom ikunu bazati fuq deċentrazzjoni, deċentrament tal-produzzjoni u tal-istrutturi agrikoltura, agrikoli. Issa għaddu għas Sosa Wagner għal menuta u Il-kelima mandiċ mikrofonu. il kelima jitlob, skuza. President, tlet punti fuq situazzjoni dwar l ħjar Jiena uh, eh, neputi ta' ġermanizi u jena ħobdak il-pajis, imma u evident l-autoritajiet ġermanizi ħagġiex eh, ħadu azzjoni preċipitata. Jekk aħna nħarsu lej dak li għamlet l-Europa naraw li dak li sar mill-autorità ta' sigurtà ta' l-ikel u l-Kommissjoni ma kienet ftit wis u ma kienet preċiża biżejjed, ma kienux kapaċi jikkoordinaw laqqas imexxu. Tielet, dawk li qed isufraw il-konsekwenza għandhom ikollhom kumpens ekonomiku malajr. Imma jiena fil-preżent qed nipproponi li aħna norganizzaw fi Brussell jew hawnhekk fi Strasburgu wirja tal-gastronomija Ewropea e bazata fuq il-ħjar. Aħna għanna nirkupraw l-unur li tilfet. ħaġa li għal il-kittib eh, eh, Ġermanis Heinrich Bell għanna nirkupraw l-unur tal dawk li produċu eh, jiproduċu il-ħjar u l ewropa hija pajis tajjeb biex namlu post biex namlu hekk. Grazie għafna s-sur sossa. Issa ngħaddu għal Sur Erranz Garcia żewġ minut. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna President, l-ewwel wieħed għandu verament eh, dispjaċih li kien hemm daw il-mwiet fil-Ġermanja u l-Iżvezja u dan huwa eh, prova ċara li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ittejjeb il-kapaċità ta' allerta għal dwar l-ikel. Dawk li kienu implikati l-Istati membri u rew li marru bil-mod wis u kienu effiċjenti wara 23 mwiet għadna ma nafux minn fejġi il problema Il-Kommissjoni tirrifletti fuq il-problema li jitoħloq eh, jew li hija responsabbli jew inkella ma teħux azzjoni bħalma huwa l-każ dan il-mument fej kunem eh, erdu postijiet ta' ta' impiegi u krizi ta' sanita u kol fej kunem zida fil-riskju għas-saxħa tal-poplu kien hemm dikjarazzjonijiet irresponsabbli mill-awtoritajiet reġjonali ġeroniżi ma kienux informati sew u semmew kumpanniji eh, Spanjoli waqt li l-popolazzjoni kienet baqat esposta għall bakterja u waqt li l-ċittadini ġifiri kienu użjef pozizjoni li jiklu xaħġa li qed ta' dannu l il kunsill tal-Birja li jem fl-Lussemburgu ta' dwar f'sinar tipproponi li parti l-2000 Um, miljun uh, li mhux użati bħala politika tal-biri għandhom jużaw dan il-flus biex forsi jikkumpensaw għad-dannu li ġie moħluq. Hemm bżonn forsi insibu bażi legali għal dan u l-bażi legali naħseb tistibni għaffu situazzjoni oħra fil każ tal-Medcow Disease u Dioxins u nqarru nitlubkom kummissarju ministri uh, għandkom tkunu responsabbli u taġixxu kif qed proponi meta żomm maħog l-awtoritajiet Ġermanize għandhom jappoġġaw da tip ta' soluzzjonijiet ekonomiku mill-bidu u fl-istess ħin jħalsu minn flushom kol minn butom biex jagħmlu kampanja ta' biex jinformaw lin-nies biex ipattu għal dawk li ġie mitluf f'daw il-produzzjonijiet. Issa ngħaddu għassur Luis Capula Santos għal minuta u nofs. Grazzi, President Issa, din il-epidemija li faqqet fil-Germania ipoġġina u din problem waħda mill-iktar eh, epidemija ambizjużi fil-memoria tal mnidmin specialment eh, l-istat tal-Germania u era li mux eh, li mux għall-altezza ta' situazzjoni, et naraw li ħafna nis et imutu u anki għanna e, batterju għonek li et jeddet ħafna nis oħrajn li imutu u se jkunem effetti ekonomiċi, soċjali li mhumiex faċli li nprevedu. Qed nistennew għand l-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej risposta għaw e, b'saħħitha u ta' malajr għal dawn il-problemi. Fl-istess ħin irridu naqsu il-konsegwenzi li eh, jinteressaw jolqtu eh, gruppi oħrajn ta' produtturi eh, tal-ħaxix u tal-frott li ġustament ġew ikkonsiderati responsabbli ta' situazzjoni li u għawma situazzjoni ġifiri u fil-fatt kellhom tnaqis fil-tul tagħhom. Hemm bżonn nevitaw li jerġgħu jseħħu dawn l-affarijiet. Waħda mill-pilastri tal-azzjonijiet tagħna għandha tkun propju li jinsaħħu il-mekkaniżmi tagħna ta' supervizjoni u fl-istess ħin eh, eh, illi għanna natu eh, antibiotiċi animali. Fl-istess ħin rridu namlu riforma ta' CIP u rridu ndaħlu anki inċentivi li fil-futur jorbtu fuq il-kwalità, fuq il-produzzjoni sostenibli kif titlob minn dejjem il-grupp, kif jitlob minn dejjem il-grupp Soċjalista Demokratiku. Grazzi, Sur Kapolo Santos, issa naddu għas Sinjura Frederik Ris għal-minuta. Grazzi, President. E situazzjoni dejjem sejra għalla iktar minn 23 e, mewt u mit persuna ma marida. E, però pero l-autoritajiet ġermaniżi għadhom ma ħasabux e, minn fejn iżejja l-epidemija. U sadattant, Eh, mux eh, qed jinxtraw iktar eh, il-ħaxix u l-frott u dan qed u ħsara kbira għal-produzzjoni u u l-autoritajiet kompetenti l-lum se jintaqaw fil-Lussemburgu. Eh, jiena smajt dak li ntaqala li għadna fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni traċċabilità. Iridu naraw kif eh, din is-sitwazzjoni ġenerali ta' allarmi eh, deċidew li kienet imħabba l-ħjar u kif wasalna għal biex natu ħtija l-ħjar u kif nistaw nitalmu biex is-sistema tal-ikel tagħna jibbaża dejjem iktar fuq provi xentifiċi. Grazie. Issa għal-minuta Is-sur Vojkieġovic. Grazie Presidentina jina u koll. Nesprimi solidarieta mal-familji tal-vitmi un tama li dawk li huma morda eh, jisibu ruħu maħjar. Aħna marna nix nidentifikaw minn fejn huma ġejjin, minn fejn ġejja din l-ekonomija manki eh, l informazzjoni folos li eh, nxterdu mal-Europa kollha li għamlu ħsara kbira u għamlu ħsara anki ekonomika. <clears throat> Hemm bżonn illi naraw li muma l-fatturi li kawzaw din l-epidemija. U mod partikolari jemżon anki naħsbu għall-użu tal-antibiotiċi eh, fil-intraprizi kbar eh, eh, ta' antibiotiċi u anki ta' trobija tal-animali. Għax jekk nużaw l-antibiotiċi daqsek namlu użu daqsek mifrux taħħom un bat marridux nistorprendu ruħna f f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Eridu nillimitaw l-użu ta' dawn l-antibiotiċi fl-Unjoni Ewropea kollha. Eh, eh, rridu eh, niftakru, rridu nagħmlu b'mod li dawk li kawżaw din l-epidemija jħallsu huma. Issa ngħaddu għal Sur Hausling għal minuta dana mux l-ewwel darba li konna problema bħal din, ma hemm bżonn li l-Ewropa dejjem tkun iktar preparata għal dawn il-kriżijiet. Tlet tlet ġimgħat huma wisq għal għal fat li għadna ma sibnix soluzzjoni. L-autoritajiet eh, jaqblu eh, li eh, ma ridux nibbażaw kollox fuq il-interessi ekonomiċi, rridu naraw min se jkun responsabli. U fl-istess ħin rridu nċaraw meta l-Kommissjoni Ewropea għanda dritt t-intervjeni. fil germania 16 reġun reġunali u 2 federali. Il-Kommissjoni Ewropea bżon bżonn li tagħmel intervjeni l-intervenzjoni tagħha aktar malajr, mhux dum daqshekk. Eh, eh, niftakru f'dak li ġara fid-disajnijiet, irridu nirkoperaw l-trasparenza, traċċabilità fil-produzzjoni, hemm bżon ta' tikettar fuq il minn fejn huma ġejjin dawn il-prodotti. Għandna bżonn ukoll u grupp ta' intervenzjoni Ewropew li jkoordina l-attività politika u ekonomika eh, u kontroll tal- tal-medicini. Tal e Sur Ferreira, al minuta Grazie, President. Issa, meta wieħed is dawn l-informazzjonijiet kolla eh, kontra xulxin, irridu namlu konsiderazzjoni wahda. 15 il-ġurnata wara l ewel kas u iktar minn xar wara l ewel eh, kontagi, kontaġi, eh, sistema Ewropea ta' risposta mm, ta' malajr ma rnexxinniex xadna n nindividwaw il-fejn ġejja. Tininet din kas gravi, anki izolata ta' noqqas ta' sikurta tal-ikel fl-Unjoni Ewropea nishtiq infakarkom fuq dibattitu li tkellimna meta tkellimna fuq id-diosina, per eżempju. Il-CIP, eh, eh, sfortunatament tam il-produzzjoni intensiva anki eh, biex tesporta, però ma tifavorix kif hemm suppost il-konsum lokali, e li jippermetti li ikonna sikurta għall-ikel fl-istess biex nala. Bżon nikompensaw il-produtturi kollha Ewropej, mhux dawk tal-nofsinar għal-ħsara, għax politika eh, tal-bidja ja komuni u ma rridux nagħtu eh, prevalenza għal dawn il-kwistjonijiet nazzjonali. Sur Nick Griffin għal minuta. L-ewwel tkellimna fuq il-ħjar, il-bieraħ nitkellmu fuq il-fażola. lum qed jgħidu li mhumiex il-fażola eh, fil-fatt ħadd ma jaf Però kull darba li jakkużaw e, jagħmlu ħsara kbira f'ħafna ekonomiji, f'ħafna tul ta' nis. Imma e, ħaġa strana hija e, hemm kombinazzjoni ta' DNA u tal-virus qed taffettwa e, e, il-ċerti persuni li ma narawiex normalment fil-tfaqqih tal-E u anki f'postijiet differenti u eh, eh, eh, u ma ġejniex ma rnexxinniex insibu l-oriġini minn fejn ġejjin. Hemm ħafna pajjiżi pereżempju il renju Unit, Stati Uniti, l-Iżrael kienu kienu akkużati li użaw i coli ġenetikament modifikata. Dan huwa forsi eżempju ta' terrorizmu biologiku. Grazie. La parola per due minuti all'onorevole. Issa e al eh, François Grossette. Grazie, Presidente. Il-situazzjoni e hija gravi, ħafna. Dina ja epidemija li l-ewwel net ma jifima. U edha eh, ti produċi ħafna uh, eh, ansja. Hemm bżonn però nkunu rigorużi ħafna meta nitkellmu fuq problemi ta' saħħa pubblika. Hemm bżonn nikkooperaw mal-riċerka u mal-operaturi u nipprovaw nirrispondu mod effettiv għal situazzjoni bħal din. U għandna wkoll il-mezzi. Dana huwa batterju killer illi joqtol ħafna nies u qed jagħmel għandu impatt kbir fuq il-bdewa tagħna. U qed innaqqas il-fiduċja tal-konsumaturi eh, fl-industrija eh, tal-ikel. Eh, illi wara kollox hija eh, l-industrija l-iktar żgura fid-dinja wara eh, l-ħjar tadam l-insalata u mbagħad wara il-rebbita kif sensibu, kif sensibu soluzzjoni? L-alarm ħadmet, imma il-problema hija li il-Komissjoni mandiġ il-possibilità li m'għandix il-possibilità li taħdem. Eh, però eh, meta isu mal-passat eh, nistgħu nitalmu lezzjoni, rridu u netwerk ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni. Hemm bżonn niġbru iktar esperjenza. U nistennew qabel ma najdu, qabel ma natu informazzjonijiet minn Aġenzija Nazjonali tal-Istampa meta niġu għal krizi bħal di irridu eh, ninfmu kemm hija importanti eh, eh, il-kwistjoni għax dawn huma affarijiet li aħna niklu. Bżonn ukoll nestendu l-obbligu ta' informazzjoni u għal ħafna Ehm, prodotti ta' li kell biex eh, inkunu nistaw dejjem iktar malajr eh, eh, insibu l-oriġini, l bidu ta' problemi bħal dawn. Issa għaddu għasur ġew lajnen għal-minuta u nofs. Grazzi, President. Kommissarju, il-bdiewa nistaw nikkompensawhom, però eh, Dawk li mietu, mitu, ma nistawx nħdom lura. Aħna naħdmu naħsbu dawk kollha li mitu dawk kollha li qegħdin l-isptar. Din hija sitwazzjoni ma nistgħux naċċettawha drammatika. U hija naċċettabbli li wara tliet ġimgħat wara li faqqat din l-epidemija għadna ma nafux eh, l origini eh, Din hija ħaġa li m'għandix tiġri fl-Ewropa. U għandna nitalmu ħafna affarijiet. L-ewwel net hemm bżonn nifmu Eh, minn fejn ġejja, jekk hemmx eh, xi ħaġa li rridu nevitaw fil-produzzjoni u anki fil-katina tal-ikel għanna leġislazzjoni eh, li hija 20 sena xieħa u fil-normi tagħha Eh, il-livell huwa għoli ħafna, però eh, dawn huma affarijiet vulnerabbli ħafna meta niġu għal produzzjoni ta' prodotti eh, tal-ikel. Hemm fallimenti hawnhekk hemm deficit, hemm bżonn nitalmu. Jiena wkoll naqbel li hemm konfużjoni kbira fil-komunikazzjoni. L-komunikazzjoni ma taħdimx so għandna bżonn ta' iktar Ewropa kif diġà intqal f'din l-awla. Jekk kull awtorità reġjonali jew nazzjonali tibat allarmi fuq livell Ewropew ma tistax eh, taħdem eh, eh il-proċess ma jistax jaħdem u sissa ma, ma, kellniex dan. Eh, għanna bżon ta' sistema ħjar ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni u ta', e, ta, ta evalwazzjoni anki tal-ajjun. Issa naddu għas-Sinjura Parvanova minuta. Dear colleagues, while Germany and Kollegi, l autorità Ġermaniżi Ewropea qed jippruvedi identifikaw minn fejn li jkolli, ma qatt m'għandniex provi ċari dwar minn fejn U għanna manna neskludu xej, anki l-possibilità li kien hemm traskuraġni jew inkella kien eh, id-daħħat għat posta, ma huwa ħa differenti da kif inħolqot. Ir-riċerka hija u riżultati għandna bżonnu urġentament u aħna għandna bżonn ukoll naraw kif da' tip ta' avvenimenti ġew eh, informati lill pubbliku mill ġermani Ġermaniżi b'konsekwenzi seri li nafu dwarhom għas-settur ta' frott u ħaxix mhux biss fi Spanja imma kif l-Unjoni Ewropea kollha. Mhux l-ewwel darba fi konna problema għandi xaqsa ma' sigurezza fi Eh, tal-ikkel fil ġermaniza U nispera li l komissjoni tejn lill-awtoritajiet Ġermaniżi biex tejnu fit-traċabilità u fil-kontrolli tagħhom. Eh, ma kif ukoll l-istati membri oħra għandna bżonn trasparenza biex nżommu l-fiduċja tal-konsumaturi u l-ebda informazzjoni mandaċinata imma eh, din il-forma li tiġi informata l-informazzjoni m'għandux ifisser li għandna waslu għal paniku u jekk ikqat m'għandniex provi ta' minnu responsabbli, m'għandna nħarsu wkoll responsabiltajiet tal-mezzi ta' xandir. Grazzi ħafna. Għanna issa l-Onorevoli Jana Kovakis. Eh, l-ajdut hija ħaġa serja. Da bdiet il-Ġermanja jew xi stat membru ieħor eh, l-ajdut jistaw jħon u jistaw eh, waslu għal-izjiet t-xrit. Għanna ħafna mistoqsijiet dwar dan Imma ħafna huma l-istati membri li qalu li għandhom il bakterija għandna 22 mejta fl-Unjoni Ewropea u da tfaqqija tura li hemm bżonn kooperazzjoni fil-prevenzjoni tas saħħa juri wkoll li għandna bżonn li kon Aġenzija Ewropea bħal CTC eh, il-Ċentru Ewropew ta' Kontroll tal-Mart biex jikollog jimmonitorja u jikollaboraw jinforma l-istati. Sissa konna fortunati li fil-Renju Unit li kellna tliet każi biss. Għada l-affarijiet eh, jistgħu jitbidlu ma eh, għar noqdu attenti. Ma appart nsibu minn fejġej den it-tfaqqija, għanna bżon n-informaw l publiku nżumu ħarsa L-ICDC għed informa kull-jum dak li qed jiġri bil-kooperazzjoni nistgħu nikkontrollaw għat-tfaqqija billi ninformaw liċ-ċittadini tagħna li jkollhom il-possibilità li jevitaw infezzjoni. Għandna bżonn iżjed iżjed li nkunu kalmi u nieħdu l-affarijiet bil-ċerta kejl. Grazzi ħafna. <clears throat> Issa naddu għal eh, l-Onorevoli Kontis. Grazzi ħafna, President. Kollegi, għattini darba f'sitt xhur l-Ewropa qed tiffaċċa dak li aħna nistgħu nagħmlu referenza li bħala kriżi ta' li kell problemi serji ta' mart u mwiet fossi ċittadin ċittadini Hemm xi mux għed mhux qed eh, taħdem sew, kummissarju, d dioxin fil-Fjannar u issa l-darbohra l-bakterja fil-Ġermanja għal dar boħra. L-ewwel każ hija ħaġa li domna tliet xhur biex insolvuha u t-tieni waħda ġiet waħlu fil-ħjar mill-Spanja. Dan huma eh, kwestjonijiet għandu xaqsu ma' traċabilità, għarfien u nuqqas ta' kontrolli fil-livell Ewropew. Fl-ewwel każ, Kummissarju Dalli, dak li kellna f'jannar u dioksina għat li ħatiħu iħu kull miżura li biex niżguraw li l-sistema ta' kontrol tal-ikel tkun iżjed esiġenti, iżjed eh, serja. U braħtu għat li aħna issa għandna problema differenti. U ġed għan mudwar eh, traċabilita allura. Allora li għanna bżon naħna nipprovaw nevitaw dak li qed wissa, ġifiri ġifieri li naraw dak li qed naraw paniku fil-ħajja tal-bniedem dan huma tfaqqija li qed issir u l-produzzjoni eh, tal-bidja qed tiġi imminata. Grazzi ħafna eh, is-Sinjura Gardini. Grazzi President, edin hawn nitkellmu fuq sitwazzjoni gravi ħafna, serja u jider li qed inkomplu nħawdu l-affarijiet u pjani differenti. Ovvjament ma nistawx nipoġġu fuq l-istess keffa n-mwiet mal-problemi ekonomiċi u mhux qed nagħmlu dan. Iżda fl-istess ħin nixtieq nisħaq li mhux ser nidentifikaw il-kawżi li mhux minnhom u bekk insolvu l-affarijiet u l-problemi. Jekk jiena eh, kun hemm qtilu mpoġġi xi ħadd fil-ħabs li huwa noċenti, ma nkunx qed nagħmel ġid u ħaq ma dak li ġara u għalhekk għandna sitwazzjoni serja qudiemna kriżi tas-saħħa marbuta magħha u sigurtà tal-ikel li qed tiġi perikolata u mhux qed nidentifikaw il- Għet nidentifikaw, skużawni, il-ħatja li mumiex ħatja fil-fat huma innoċenti u mumiex il bdiwa Spanjoli dawn ħarġu jagħmlu diskriminazzjoni u anki dawk il bdiwa u l-produtturi diretti ħajħorġu fil-pjazza jagħmlu dimostrazzjonijiet fl-Italja għal ħjar eh, għal frot frisk u xejjex biex juru li huma prodotti eh, bnin u tajbin għal dieta bnina. U barra minnek qed nagħmluhom eh, qed noqtuhom darba darbtejn jekk naħu dawn il-prodotti mid-dieta tal-konsumaturi tagħna li huma tant importanti. U għalhekk irridu naħsbu sow, speċjalment l-awtoritajiet meta jagħtu informazzjoni li joħolqu psikożi, paniku u allarm. U għalhekk Kien hemm eh, evalwazzjonijiet skont l-kol diretti fl-Italja, fil-fatt 43% eh, tal-Italja d-dim emerġenza tal-ikel tevita l-ikel li ġi eh, mqajjem fil-komunikazzjoni u 13% jeskludihom għal kollox mill-dieta tiegħu. U għalhekk qed nifmu fuq xi xed nitkellmu u kif ħan kif ħan nagħmlu impatt fuq il-ħajja tan-nies u fuq il-produzzjoni ta' dan l-ikel u għalek nitlob il kommissjoni taħseb fuq dan u jekk hemm bżonn il-klawżola ta' emerġenza Ewropea u jekk hux il-każ li nħafu diskors fuq il-kumpens finanzjarju. Grazzi. Grazie onorevole Gardini, la parola ora all'onorevole Dagmar Roth-Berend per un minuto e trenta. L'onorevole Dagmar Roth-Berend, minuto a e nofs. Grazie a President, sur dalli, intu l-kollegi u diġi eh, tas saħħa għamlu kollox sew, ma ma nistax l-istess dwar l-autoritajiet ġermaniżi. Kien hemm ovvjament kaos sieħ fil-komunikazzjoni dak eh, ngħidu eh, minn ma nisaġeraw il-Ministru Ġermaniż ħass ma kienx hemm bżonn li jmur Lussemburgu l-bieraħ għall-Kunsill. Alla volja l-kwestjoni ewlenija hija dan is-suġġett Dan juri li evidentement il-Ministru mandu lebda deja. U din hija li huwa ignorant u ma jaf xej u involut biss fil-politika ta' partiti, ma sur dal għala verament sew l-awtoritajiet Ġermaniżi ħassew li setaw setaw jirranġaw minn esperti Ewropej, ħassew li ma kienem bżon, ma dak huwa skandlu. Aħna nikkritikaw da. Kollegi, u responsabilità tal-Unjoni Ewropea li ta' viza li l-konsumaturi meta jkun hemm xi prodott perikolus fis-swieq, jkun ċar fuq dan. Ma importax jekk ikun hemmx batterija perikolużi fuq ħassa jew jara Anke mux jek ma, ma waslux għal-mewt, eh, eh, għanna nifurmaw n-nis. Imma ovvjentament, mwet eh, ma jistax jisir jaf immediatament minn fejġejjin. Dawk li jafu s-sistema ta' avvis kmini jafu kif jiffunzjona l-sistema ta' early warning il-prodott u l-isem tal-produttur jimsemmi. Jek tħares jek tħares il-problema ma xħajġri fil-ġejjini. Fil-ġejjini u ma jkunu jistaw jista' jikun hemm metodi ta' produzzjoni li li mhux faċli jkun jaff biex jiddetermina min ipproduċi xiex. Dik hija ħaġa li nħarsu lejha. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Lion. <clears throat> Grazzi ħafna, President. Din verament hija kriżi serja għaw 23 persuna mejta u l-fuq minn 2000 ġew effettwati. Il-suq ta' ħaxix e, verament farrak u prezzijiet verament e, baxxi u e, jintilfu ħafna flus u relazzjoni bejn Ġermanja u Spanja huma verament f'sitwazzjoni mwera. Ma tliet ximat wara l-bidu tal-kriżi ma nafux minn fejn ġejja di kontaminazzjoni Kommissarju Dalli, jiena xtaqt li konna eh, garantija minn naħatijak li kull sforz qed isir biex wieħed eh, eh, fittex minn fej ġejja dan il-batterja tal-E. coli. Għax sakemm aħna nkunu nafu minn fej ġej il-batterja ma nistawx nibnu fiduċa tal-konsumatur mill-ġdid. Jien nixtieq li inti wkoll tajt l-sazzjonijiet ħatiħu biex tistabilizza issu u tabża tibni fiduċa tal-konsumatur. T-tielet huwa għandna bżonn nisimgħu minn għandek x'għandna f'moħħa l-Kommissjoni biex tikkompensa dawk il-bdiewa li eh, blebda tort raw li s-swieq tagħhom ġew mfarka u ma jistawx bijaw il-prodott tagħhom u l-raba jinixti garanzija minna tal-Kommissjoni li jkun investigazzjoni indipendenti biex wieħed jistabilixxi eżattament x'ma xar ħażin. U darba jkollna l-fatti biss li aħna neħdu azzjonijiet biex nimlu eh, f'dak li xaqsam is-sikurezza u sigurtà tal-ikel. Grazzi ħafna. Għarra naddu għall-onorevoli eh, Elizabeth Kostinger, żewġ minuti. Grazzi ħafna Kommissarju President, id-dimensjoni tas-saħħa ta' din ta' dan il-kriżi ta' dan il-diżastru waslet proporzjoni traġika. Huwa verament essenzjali li aħna nagħtu kull għajnuna lil dawk il-vitmi u niskuraw ukoll li ma jkunemx eh, eh, ma tinfereċ iżjed l eh, għandhom il-risorsi neċessarji aħna nabżon eżattament minn fejġeja din il-problema il kriz il-kapacità ta' ġestjoni tal-kriżi fl-Ewropa mhux ħaġa li uriet li għandha ħafna professjonalità. Aħna provajna nsibu minn fejġeja lil patogen imma għadu kmini biex eh, għadu kmini. U ħafna dikjarazzjoni waslu għal telf ta' fiduċa fost il-konsumaturi, il-produtturi qed jitilfu flus li eh, sa sali ponte edin kważi eh, rvenati. Fl-Austria il-suq eh, naqas 75% u produtturi ta', frott u b'ħaxix qed jitilfu ħafna flus meta din f'nofs il-ħażda tagħhom. Dit-tip ta' azzjoni tfisser li aħna għandna bżonn tikketti sura ta' nis tal-oriġini u kontroll effikaċi biex niżguraw li matul il-katina jkun hemm taċċibilità sakemm tasal għand il-konsumatur. Il-konsumaturi għandhom bżon fiduċja minn fejn il-prodotti tagħhom li ħaġa li tapplika wkoll għar-restoranti ristoranti ristoranti fil offiċini u kif ukoll fil-supermarkets. In-nies normalment jabdu ma jiklux ik frott u ħaxix waħna għanna bżon narġaw nibnu dak is-suq u nħabba li hekk il-situazzjoni hija li bdiewa li huma kompletament innoċenta qegħdin kważi rrovinati. Għandna bżon permettu li jkun hemm kumpens min-naħa tal-Unjoni Ewropea jew kellha mis-sistema ta' ġestjoni tal-kriżi l ħajjiet tal-bnina mux ħagħa l-istaw nibnu mġdijt imma Eh, ma fl-istessin għanna l-obbligu li ma nabbandonawx il-bdewa għax huma verament qegħdin faċċati ħajkunu rvenati. Grazzi ħafna. Issa naddu l-Onorevoli Garcia Perez għal minutu nos. President, Komissarju, aħna ħat jishtiq li din krizi eh, tal-eker ġermanizi aħna niftakru fil-vitmi u nispera li eh, darba eh, nikorreġu l-zbali li saru nkunu nistaw nistabilixu minn fejġi għal-infezzjoni biex nkunu iżjed tranquilli. Imma l-fat l-aspet ta' sanità ma li ma nitkellmu dwar l-impatt ekonomiku. 200 miljon euro huma il-telf li s-settur Spanjol qed eh, bati nħabba dak li sar. Eh, aħna nżommu f'moħna li huma kienu responsabbli u kollaboraw kompletament mal-amministrazzjon tal-pajjiżi, kummissarju, li nkunu nistgħu nitraċċaw tal-oriġini hija ħaġa li saret. Imma kemm damu eh, kemm telfu ħin fokaw fuq produzzjoni waqt li huma elimina l-possibilità li kien hemm forsi mm, sorsi oħra, pempju meta kien ġew manipulati jew distribwiti għaliex eh, waslu għal daw il-konklużjonijiet żbaljati kien eh, aħna eh, l li jenalqu ċerta frontieri għal prodotti Spanjan huma huwa riflessjoni li hemm żbalji fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Jien nittok li kommissjoni li kemm jista' jkun mara tibda mekkanizma biex tikkompensa l-settur Spanjol u Ewropew fil-livell ekonomika wkoll tal-immaġina li għandu eh, qudiem il-konsumatur. Fi żmien twil għandna bżonn ukoll naraw x'tib ta' miżura oħra tkun tista' tiġi meħuda koordinazzjoni da' telf kollu, attakka l-unur u kredibilità ta' settu, u naħseb li għanna nitwalbu li kun nsibu responsabiltajiet. Grazzi. Naddu issa għall-onorevoli Paulsen. Mill-liet, sul l-onorevoli Paulsen mux eħataw. Allora naddu issa għall-onorevoli Megginis għal ġewx minuti. Thank you, Chairman. Um, Thank you, Mr. Dalli, for your measured comments. Grazzi, grazzi Sur Dalli għal kommenti fil-bidu tad debattitu u għal kienem eh, kommenti li ma tantx għadolura fil-kamra minħabba nuqqas ta' feduċa mill-konsumaturi fil-prodotti tal-ikel. Din hija waħda mill-iktar eh, kriżi serja li kellna u inti għattu dan fl-Unjoni Ewropea, iżda mhix problema marbuta biss mal-Ġermanja, hija problema tal-Unjoni Ewropea. Is-sistema hija e hemm eżistenti biex insibu x'inija l-kawża u nitrataw il-konsegwenzi. Iżda jiddispjaċini li l-sistemi il-partijiet kollha ta' sistema ma edux fil-post, ma bdewx jintużaw. Il-mekanizmu ta' allerta rapida eh, bdiet minn min 22 ta' Mejju u jiddispjaċini li kienem tarif aħħari il-ħat li għadda fil-5 ta' ġunju għala dan seħ, għala domna seħ, kurridu nqodu attent li dan isuħ. Mill-artiklu 55 tal-regolament 187 tal-2002 joħloq il-possibilità li kunem taqsima għal krizi. U kulħadd qal li din hija kriżi. Inti qed taraf li din hija kriżi u hija kriżi li qed tikber flok tonqos u għalhekk nissuġġerixxi li wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tinvoka dak li għanna f'dak ir-regolament. U poġġi fisseħ dan din it-taqsima tal-kriżi. Punt ieħor ta' allarm hija kważi il-punt ta' l-insemmu il xejjex u nħamru wiċċ minni produċijom u mbagħad ngħidu li mhux iħtija ta' dawn il-xejjex għanna fil-sistema tal-sigurezza tal-ikellu tal-kontroll, eh, iżda jiena, kummissarju Dalli, nemmen li jissa wasal iż-żmien li waqfu dan din it-taqsima tal-krizi u nixtieq li tsemmi xaġa dwar dan fil-konklużjonijiet tiegħek. Il-kollega Rodust, jikjoġbu, jikjoġba. Kummissarju, President, jina Jane, jagħmel raġun fejn faqqat din il-marda. Eh, kien hemm 1763 persuna li eh, ġiet melquta minn din il-marda u 23 persuna mietet. M'hemmx eh, sodot biżejjed għal kura intensiva fl-isptarijiet fir reġun tiegħi u għalhekk hemm biża' kbira mill-ċittadini tagħna li ikun hemm kontaminazzjoni ġodda. U din għandha x'taqsam ma' responsabilità u mal-kuraġġ mal-lobija li rridu nuru biex nifrantaw situazzjoni bħal din. Ħafna prodotti tal-ikel ġew eżaminati u jiena donni għandi l-impressjoni li dawn huma prodotti li huma bnin u tqedu fis-suq f'sitwazzjoni li huma bnin u mhux ħżiena. Kien hemm xi noqqasijiet iva iżda li ngħidu li il-marda jew l-oriġni tal-marda nafu nafu x'inhi hija impossibbli bħalissa iżda ma nistgħux naqbdu nimpuntaw subajna fuq ċertu individwi għaliex inkella ħajkun hemm bdiewa madwar l-Ewropa li ħajkunu eh, li tħul tagħhom ħajkun meddet u kollom impatt negattiv fuqhom. U għalhekk fuq il-livell mediku dan ifisser li l-esperti kollha rridu eh, jisbdu ħabel wieħed jiltaqgħu sabiex insibu soluzzjoni u sabiex jagħtu kumpens għal telf li kien hemm għal dawn il-produtturi. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lill familjari tal-vitmi. Sur Kummissarju, il-komunikazzjoni fuq il-prodotti tal-ikel u sikurezza tal-ikel hija xi ħaġa delikata u li titkun marfa sewwa, ġurnata sewwa. Ma rridux insibu l-ħatja iżda did-darba kien hemm żbalji gravi li għamilna l-ewwel kien hemm akkużi bla bażi u malajr kemm jista' jkun U dan minħabba l-politika reġjonali li waslet għal psikozi ġenerali u għal impatt negattiv fuq is-suq. U għalhekk irridu naraw għala din il-kriżi. Meta reġistrajna l-ewwel każ ta' din it-tfaqqija u kien hemm l-artiklu eh, tlieta tar regolament li jobbliga l-Istati membri jgħidu x'inhuma r-riski minn tal-inqas fi żmien 48 sija Dan ir-regolament jew l-artiklu ħares il-fatt li l-Kummissjoni rrid tikollha l-informazzjoni disponibbli u ċertezza legali disponibbli. Iżda nafu li hemm nuqqasijiet għal dan ir-regolament u għalhekk irridu naraw jekk nagħmlux informazzjoni mill-ġdid ta' dan il-qafas legali. Fir rigward il-proċedura ta' taqsima tal-kriżi rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan għall-awtoritajiet kompetenti wkoll. traċabilità edem apposta rridu nevitaw li il-prevenzjoni tal-sigurezza tal-ikel u l-sigurezza tal-ikel mod ġenerali ma tiġix askapitu tal-ekonomija u versa. Fur rigward in nebita tas-soja, qed naħsbu li din hija s-sors tal-kontaminazzjoni. Palma qal sur Lise, il Serotype huwa 104 eh, H4 skont il-bażi xjentifika li għandna. U rridu naraw li ċentri xjentifiċi jkunu jistgħu jaħdmu flimkien biex jaraw jekk hemm traċċabilità mal-prodotti tal-ikel, jaraw l-introduzzjoni tal dawn il-prodotti tal-ikel fuq is-suq u naraw x'nistgħu nagħmlu. Grazzi. L-Onorevoli Perello Rodriguez. Għal minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju nistaw namlu li rridu pal unjoni Ewropea iżda qatt ma nagħmlu tajjeb għall-imwiet li kien hemm. U ma nistawx ma nagħmlu xejn meta naraw li hemm ħafna nies li mardu minħabba din it-tfaqqija u għalhekk irridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Kien hemm emerġenza u nuqqas fil-politika u kien hemm żbalji u fallimenti fis-sistema Ġermaniża. Ma nistawx nippuntaw subajna fuq stat membru ieħor u dan wassal reperkussjonijiet u Ejja naħsbu għalhekk kif aġixxiet Merkel eh, fir-rigward stati membri oħrajn. Kiku kien il-kontra, kiku il sitwazzjoni kienet tkun differenti għal Spanja speċjalment u dan wassal għal eh, bdiewa u ħafna nies li batow bħala konsegwenza ta' dan u dan ħajkollu konsegwenzi fuq medda twila ta' żmien u għalhekk nitlob li tmur fil-Kunsill u titlob għal kumpens għal dawn in-nies minħabba li ma nistawx nġibu lura l-imwiet u l-ħajiet li ntilfu. U għalek irridu namlu xi ħaġa eh, qudiem din l-arroganza u din il-ġestjoni ħażina li kien hemm minnaħa tal-Ġermanja. Ma nistawx ngħidu li Hamburg hija talih u jiġi limitat hemmhekk. U ma nistawx ngħidu li ma se nagħmlu xejn fir-rigward ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Hija tajjeb li jkun hemm ġestjoni ta' kriżi tajba biex bekk is-sitwazzjoni ma l-bilomx minn taħt il-kontroll tagħhom. Kieku dan kien il-każ, Spanja ma kienx ikollha l-reperkussjonijiet kollha li kellha. Għalhekk dawk li huma responsabbli wasal iż-żmien li jerfgħu responsabilità fuq spalejhom għax diġà nagħmluh dan fi Spanja. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Delange, għażux minuti. Grazzi, President, nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju l-ewwel net tal-li huwa preżenti. Iżda Konna preferi li kieku kien ximkien ieħor, pereżempju fuq aeroplan lejn ir-Russja. U kieku jkun qed jitlob għal blok għal proibizzjonijiet ta' prodotti introdotti mill-Russja. Kummissarju, grazzi tal ġejt hawn, iżda il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea sissa kienet bħalli kieku skandaluża biex ngħidu hekk Kien hemm konferenza stampa li ma waslit fil-ħin u għalhekk fil-mezzi ta' xandir kien hemm kull tip ta' tarif, kull tip ta' ġrajiet, kien hemm testijiet 200 test fil-fatt fuq il-ħjar ta' l-Olanda bla riżultat ta' xejn, per eżempju. Int għandek raġun, eh, allerta bikrija u għalhekk irid ikun hemm traċċabilità Iżda rridu naraw x'inhuma l-konsegwenzi minn dak kollu li seħħ. Fil-Ġermanja pereżempju hemm ħafna ċentri, ħafna awtoritajiet, ħafna ministri li għalu affarijiet differenti. Ministru tal-Bidja li għamel ċertu osservazzjonijiet li huma inaċċettabbli fuq il-ħtieġa li jkun hemm attenzjoni għal ikel u l-ħxejjex friski min-naħa tal-konsumaturi ħaġa inaċċettabbli. U għalek ma nistawx nipermettu li situazzjoni bħal din terrepeti ruħa, iżda barra minn hekk irridu nindagaw, namlu inkjesta, investigazzjoni fuq il-kawżi u nuqqas ta' ġestjoni tal-kriżi. Irridu naħsbu dwar finanzjamenti għal settur tal-bidja bħalma diġa seħ li modi Irridu nintervjenu sabiex nappoġġaw il-bdiewa li Ikollom eh, dannu fil-rigward tagħhom. Qed nitkellmu dwar 70 miljun euro fil-ġimgħa li qed jitilfu dawn il-produtturi u għalhekk l-Unjoni Ewropea ma tistax tgħid li hija sodisfatta minn dan. Il-Kummissarju fil-laqa straordinarja tal-Ministri tal-Bidja irrid jieħu dan is-sinjal miegħu u waslu. L-Onorevoli Zaborska żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President, Kummissarju, Grazzi, Kummissarju. Jina nilqa dan id-dibattitu aħna t-natu ħarsa lej din il-problema minn aspetti differenti, qed nħaraw xinuwa il-sors ta' din il-marda, u niprufaw n-identifikaw il-patogenu xinu, u nippruvaw n-waqfu trattamenti xirqa, et nistennu kumpanija tal-farmaceutika li toħroġ b'xi kura mirakoluża palli kieku għal din il-marda. U Umbat ovvjament ikun hemm paniku li jkompli jinxteret. Naħseb li kien hemm żbalji fir-rigward il-qasam tal-informazzjoni u tarif ta' ċittadini. Jekk ngħidu li ċittadini li m'għandhomx jixtru prodott tal-ikel fjum partikolari għaliex hemm suspett li mhux bnin din hija irresponsabbli. L-informazzjoni tal-ċittadini għandha ssir b'responsabilità b-responsabilta ikun hemm kampanja konġunta komuni fl-Unjoni Ewropea u m'għandniex ngħidu li ċittadini xiamlu għabbażi ta' kuljum. Jekk ikollhomx regoli eh, personali ta' ġene, per eżempju tal-ċittadini jaħslu xidejom, jaħslu il-prodotti tal-ekel, jekk isajruhomx moċira, dawnu ma regoli bażiċi li jevitaw li jkun hemm tfaqqija bħalma kenna. Kunem prevenzjoni taħħa kiku u għalek hija kampanja li għanna nikonċentraw fuqha biex najdu l-ċittadini x'inhuma regoli bażiċi tal-iġene x'inhuma il-stil ta' ħajja personali tista' tmur id fid biex tejn kontra marda bħal din u naħseb li hija l-aqwa eh, prevenzjoni għal marda bħal din. Grazzi, issa nadu l-proċedura KHDI. Nishtiq Najdilkom li kelli 21 talba għal-kelma. Wara dan id-dibattitu twil, intensiv u ġustifikat ma fadlinix ħin għandi 22 talba saħan sitrassa u għalek musser ikolli l-opportunità li nilqal talbit kolla għal-kelma jiskużawni il-kollegi li musten najtillu biex jitkelmu, iżda għanna eħtieġa li nżommu mal-ħin għalix inkella inkunu edin inxeklu id-dibattiti ta' wara skont l-agenda. Issa l-Onorevoli Sikierski. To ważne, że dziś dyskutujemy o zagrożeniach, jak... Grazzi. Importanti li l-lum niddiskutu dwar it-teddit u l-perikli għal pazjenti, l-konsumaturi tagħna, l-produtturi tal-ikel. U kollox jiddependi minn dan minn din il-bakterja perikoluża ħafna. Nibqgħu ngħidu li għandna sistema tajba ta' monitoraġġ u standards għoljin ta' kwalità tal-ikel, iżda qed ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli bħal qed ngħaddu minnha bħalissa. U għalhekk hemm bżonn li nagħmlu evalwazzjoni mill-ġdid tas sistema ta' kontroll tagħna ta' monitoraġġ u nagħmlu tiswijiet fejn hu meħtieġ. Ma nistgħux nagħtu tarif fuq is-sors jekk m'hemmx ċertezza assoluta. Importanti li nagħmlu investigazzjonijiet dettaljati biex bekk nkonna ġustifikazzjoni għall-ekonomija u l-impatt fuqha. Irridu nesprimu l-kondoljenzi għal familjari tal-vitmi, iżda ma nix ninsow il-ħtieġa li kunem kumpens għal dawk il-bdiewa li ġew mill-quta negattivament Fl-istess ħin irridu niżguraw għall aċċess xira għall prodotti tal-ikel. Hija sitwazzjoni diffiċli u lek nistgħu nifmu kemm huwa diffiċli garantixxu dawn il-fatturi kollha. U nistgħu nifmu li din is-sistema m'għandix taqsam mal-prodotti tal-ikel iżda kess saħħa tal-konsumaturi tagħna. L-Onorevoli Josefa, jikkeġoba. President, għaddejn minn epidemija bħalma qal il-Kummissarju kien hemm tentattiv li nippruvaw nippuntaw subajna lejn xi ħadd insibu ħati flok naraw x'inhi l-kawża. Kenna 1600 persuna li mardet u 23 persuna mietet tliet ġimgħat wara li faqat din il-marda. Rridu soluzzjoni u mingħajr prova xjentifika pontajna subajna fuq Spanja. Il-ħjar ma kienx, il-ħjar minn Spanja ma kienx kontaminat, nixtieq nirrepetih dan u smajnih dal-għodu, diġa' 300.000 mpik ħaj jiġu perikolati minħabba dan possibilment u għalek l-epidemija bħalma nafu ma toqgħodx tara ma l frontieri u tmur l in u għalhekk irridu tweġibiet għal dak li ma seħx u rridu nagħmluh minnu fiħ. il ġermania għandha problema marbuta ma' sogru, għandhom l-ola persuna, l-ola rata ta' persuni mill-quta u aħna minn Spanja rridu kumpens. Grazzi, l-Onorevoli Duran. Grazzi, President Komissarju, intat li din mhix problema lokali minkejja li hija lokalizzata u jien nixtieq ngħidu darba l dejjem u fiċ-ċardan rridu aktar qodod disponibbli u aktar koordinazzjoni fuq livell Ewropew fuq din il-kwistjoni. Il-messaġġ kien konfus bil-kbir kien hemm konsegwenzi kbar bħalma smajna għal produtturi Spanjoli u oħrajn ukoll għax mhux il-produtturi Spanjoli biss li ġew affettwati u għalhekk għandna bżonn komunikazzjoni tajba minnaħa u trasparenza minnaħa l-oħra. Diffiċli li niksbu bilanċ huwa minnu iżda l-prinċipju ta' prekawzjoni ma jfissirx li aħna naqbdu u ta' kafka mod ħażin nikomunikaw kif ġiġi. Għanna bżonn li konna komunikazzjoni għaqlija u din tkun indirizzata għal dawk li qed jappoġġaw ukoll l-idea ta' kumpens. Hija xaġa tajba, ovvjament rridu naħsbu l-ewwel net fil-fitmi iżda għandna bżonn kumpens xira għal daw kollha mill-quta anki l-kunċett ta' traċabilità u reżistenza tal-antibiotiċi jixħoġa nilqgħu. Grazzi. Ikkellim li miss. President, kien hemm 22 persuna mejta fl-Unjoni Ewropea u iktar minn 2000 persuna li ddaħlu l-isptar ħabba din it tfaqija tal-E. coli fl-Ewropa. U għalhekk nixtiequ nesprimu l-kondoljanzi tagħna li familjari lill-vitmi u fejqan ta' malajr minn dawk li għal dawk li mardu. Iżda il-fatt li s-sors tal din il-marda mhux ċar, mhux aċċettabbli u sejba il-tiftix għat twiġibit jidher li qed minna ħafna ħin u qed naraw li l-fiduċja tal-konsumaturi qed intelef malajr u malajr. U għalhekk irridu naraw ser namlu qed nperikolaw il-ħajja tal-bdiewa tagħna li l-ikel tagħhom huwa bnin u b'saħħtu u għalhekk irridu nqogħdu attenti u rridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Ħafna drabi fl-modi kien hemm eh, reperkussjonijiet fir-Renju Unit minħabba biża ta' xejn u din il-logħba ta' noqogħdu nippuntaw subajna naraw minn ħati għandha tieqaf minnu fih. Irridu nimplementaw dan ir-regolament u qabel ma nagħmlu dan irridu jkollna investigazzjoni sħiħa tal x'inhuma l-fatti Grazzi l Jimenez Teresa. Lo mas importanti. Bizzis ħad importanti, u dak li taqadna mekkum mal-vittmi għax ħadd mandu eh, mandu jħossu minar protezzjoni kif inħossu l-konsumatura. U għab rispetta għal-vittmi li aħna għanna bżon nkunu ċaru u nfuċċu responsabiltajiet u għal-responsabilta tijaj li, li najt li l-autoritajiet ġermanizi Eh, akkużaw l-ħjar Spanjol u konkretament l-kooperativi ta' Malaga u Almerija li kienu modelli ta' produzzjoni u mhux ħajjirkupraw minn dawn l-akkużazzjonijiet Ġermaniżi hemm eluf ta' familji bingħar xogħol li qed isaqsu għaliex huma Eh, għaliex ġara lilhom u għandhom bżonn risposta mhux biss għalġejni tagħhom, mhux biss f'Andalusija ma fl-Ewropa tal-bidja kollha. Għandhom soluzzjoni u li t kommissjoni meta huma jmur jitkellem mal-Kunsill jitlob li jkunu msiru miżuri eh, ekonomiċi u kumpensa dak il-produtturi tal-Ewropa kollha għax il-produtturi eh, tal-Europa taħarsu lejna indidnati imma fl-istessin bisperanza. Grazie l'onorevole Masip. Guardi primar la investigazione e la collaborazione europea. Nitkellmu dwar investigazzjoni Ewropea u l-autoritajiet Ġermaniżi kalunja tal-produtturi tal-ħjar u oħrajn. Ma ħadd għadu ma riżenja fil-Ġermanja, ma ħadd ma offra kumpensa tal-dannu li sar. U hija l-Ġermanja li għandha problema gravi ta' kredibilità. Hija ħaġa intollorabbel li sinjura Merkel trattat bil-mod li qed xie ma' naħat isfel, ma' pajjiżi ta' naħat isfel. Xaħat għal li Merkel kien id-dixxiplu ta' kol. Ma għandha l-ebda kredutu ta' xej. Moral! Morali. Onorevole Masip. Grazie, onorevole Masip. Issa l-onorevole Stas. Dank u voorzitter, collega's, meneer de Grazie, Presidente kollegi onorevoli, kummissarju. Irridu nistarru tal-limit mill-izballi li saru. Kien hemm problema ta' koordinazzjoni fil u wkoll palma qalu ħafna kollegi Ġermaniżi. Ovvjament minn oppożizzjoni ġew dawn din il-kritika kien hemm żbalji mill-Ministeri u anki fil-rigward il-koordinazzjoni. Imbagħad għandna bżonn sistema ta' kontroll aktar rigoruża fuq livell Ewropew Irridu naraw x'seħħ fil-Ġermanja, iżda naraw ukoll seħ fis-26 stat membru liħor. Nafu x'ġara fil-Ġermanja iżda x'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiżi l-oħra. Is-sistemi ta' kontroll intern huma b'saħħithom biżejjed fl-istati membri differenti u dan irridu nikkontrollaw. L-Onorevoli Rod Berend qalet u ġustament qalet u dan li xi drabi jkun hemm nuqqas ta' koordinazzjoni Kien hemm fil-komunikazzjoni u fuq dan irridu naħdmu. Sur Kommissarju, tixtieq twieġeb għal kwistjonijiet li qajjem l-Onorevoli Berend u l-Onorevoli Leinen biex ikun hemm aktar kooperazzjoni fuq livell Ewropew u tista' tgħidilna kif ħatamel tagħti kumpens lill-bdiewa. Gabriel Madwer għad-Drovel. Signor Presidente, e il-President. Grazie ħafna, President. Il-situazzjoni ta' kriżi fejn naraw l efficienza u l-fiduċa tal-istituzzjonijiet. dal kas Eh, ovvjament kien hemm nuqqasijiet kbar. Il-Kummissar qal li suspett fuq il-ħjar Espanjol ma ġewx ikkonfermati. Le, Kummissarju, dak li ġie konfermat huwa li suspetti kienu bla bażi, kienu responsabbli u kmin għal-ebda oċċebetti dak li iġi konfermat li jen 23 mej u li kienem dannu kbir għas-settur ta' frott u ħaxi spanjol. Dak li iġi ġi konfermajnu l-Kommissjoni għanda ta' dak li mamli s-sizza li taġiċi eh, soda ma' f'ħafna aspetti u t-spiċċa dan it faqja eh, għax evidentement eh, kienem effetti grafi fuq l-Stat membru u dan il kast Spanja u li għandhom jittihdu l mizuri għal dan u kompensaw dawk li safrew dannu u fl-istess ħin eh, eh, tarġa eh, tistabilixi il fiduċja fil-prodotti spanjoli. La parola. Nadir kelma issa l-onorevoli Marys, Judith. Grazzi, Sur President, Kommissarju, kollegi. Ninsabu f'qalb krizi u naħseb li l-unika ħaġa raġonevoli li nagħmlu hija li mhux nippantaw subajna u nippruvaw nsibu li huma l-ħatja. Għandna kriżi u hemm bżonn li insolvu l-kriżi l-ewwel qabel kollox, il-bqija nista' niddiskutu aktar tard. U għalhekk din hija l-prijorità li nsibu trattament xieraq kontra dawn il-batteri li huma resistenti għall antibiotiċi u naraw x'inhi s-sors tal-marda. Mbagħad irridu naraw kif nistgħu ntejbu l-koordinazzjoni bejn it-tarif l-pazjenti, l-konsumaturi u l-produtturi sabiex bekk nisemaw l kulħadd. Imbagħad irridu nistaqsu x'inhija s-sitwazzjoni tal-ġestjoni tal-kriżi tagħna. Hemm wisq awtoritajiet kompetenti u dan ifisser li hemm diffikultajiet. U fuq dan ukoll għandna nitkellmu u tridu titkellmu intom fih dan il-Kunsill wara l-offsenar kif ħatamlu ġestjoni ta' din is-sitwazzjoni. Irid joħroġ ċar li hemm differenzi enormi minn pajjiż għal ieħor u rridu fiċar najdu kif ħan natu sarħan il-moħ permezz ta' kumpensi. Grazzi, Angelika. Grazzi. L-għennet naħsbu fil-vitmi. L-autoritajiet eh, għandhom bżon jinformaw iċ-ċittadini l-Istati Uniti hemm sistema ta' allarmi ta' allerta bikrija. Hemm eluf ta' infezzjonijiet madwar id-dinja iżda sissa 23 persuna mietu ħabba din il-marda. Fil-bidu bdejna naħsbu li kien minħabba il-ħjar minn Spanja. Fir rigward il-kumpens ritaħallas min ikkawża Dan l-ħsarat u mhux ħaddieħor dan il-Kunsill ma kienx ma kienx il-Kunsill ma kienx preżenti għal din il-dibattitu dan mhux aċċettabbli. Grazzi l-Onorevoli Vertman. Grazzi President. L-Onorevoli Sonic. Grazzi tal-li għaddejt il-kelma l-ħafna deputati f'dibattitu tant importanti, iċ-ċittadini Ewropej qed jitolbu li jkun hemm effettività fil-rigward ta' l-ħarsin kontra l-firxa ta' mart bħal dan. L-Aġenzija għal prevenzjoni u Sigurezza tal-ikel għanda tfassal modi sabiex bekk nevitaw li kunem situazzjoni ta' paniku u tkun tista' taġixxi mod indipendenti mill-amministrazzjonijiet tal-istati membri. Għanda wkoll ikolla kompetenzi speċifiċi f'każ ta' kriżi. Sfortunatament ma rnexxinniex Nivetaw li kunem ħsarat gravi ħafna f'krizi bħal din. Rajna li kienem imwiet iżda anki telf ekonomiku. Anki fil-Polonja kienem eh, il-settur uh, tal-bidja li telef ħafna flejjes fil-ġemat li għaddew. Qed nitkellmu dwar Żewġ miljun zloti fil-Polonja. Fil-kas tal-influenza tal-laħam tal-majjal ma stajniex naġixxu għalhekk isser dan naraw li nagħmlu xi ħaġa f'dan il-każ. L-Onorevoli Tarabella. Grazzi President. Is-solidarjetà ma tfissirx li jrid ikun hemm min responsabilta fuq spallejh. L-awtoritajiet Ġermaniżi ma tkellmux ma l-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea mill-ewwel konferenza stampa u dan qabdu u puntaw subajhom fuq il-ħjar minn Spanja. Irridu għadu attenti meta nagħmlu komunikazzjoni għax ma nistawx inkasbru kwalinkwa prinċipju bażi tal-komunikazzjoni għaliex wasanna li hemm psikozi. Wasanna li qed nimpuntaw subajna lejn dak ieħor bla ebda bażi. U għalhekk il-konsumaturi u l-produtturi mhux jafdawna aktar. Biex nevitaw li kunem aktar ħsara, rridu nixtarru it-talim li ġej, li kunem traċabilità transkonfinali u mwaqfu taqsima ta' krizi li tkun tista' taġixxi malajr għaliex inkella 23 persuna ikunu mitu għal xejn ħatta xar kellima fil-proċedura KSDI, skuza ruħi ma dawk 12 l-oħra li ma jistawx jitkellmu, u issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Dalli biex jalaq fuq dan id-dibattitu tant għanim tal-bit minn naħa tal-Kummissjoni. Ik joġbok, Kummissarju Dalli. Thank you. Grazie ħafna Presidentu, grazie anki l-kellima kollha li ikkontribwew għal dan id-dibattitu. Jina mux se jkolli ħin nati risposta għal kull komment interessanti, pero nista nizgurakom illi għana ħadna nota ta' sentiment illi ġi espress fl-awla, illum kifat se nkun fil konsil tal-Agrikoltura u għadħan kun f'Berlin Ah, ħaniħu sem f'laqa ta' koordinazzjoni li se seħ bejn il- is-setturi ta' saħħa u ta' sikurta u ta' u ta' u dawk ta' saħħa u kol flimkien ma' l-esperti biex nizgoraw illi eh, naħdmu fuq din il dan is-settur. L-ewwel eh, tħassib tiegħi huwa li nevitaw l-ospita eh, illi n-nies imorru l-ħabs. Skużawni, n-nies imorru l-isptar E, u hemm bżonn insibu identifikazzjoni tal-kawża. Aħna fil-31 ta' Mejju e, ifissajna grupp ta' kriżi u aħna konna informati. Il-servizzi ta' saħħa pubblika ġiet mobilizzata u l-CDC. U din tal-aħħar ukoll attivat il-mod ta' kriżi biex jagħmlu evalwazzjonijiet xjentifiċi Il-Kummissjoni talbet lill-CDC biex tagħmel evalwazzjoni xjentifiku għamlet koordinazzjoni kuljum ma l-esperti tal-Istati membri kienem eh, rapportaċ tal-kazijiet parir tal-iġene għal pubbliku u dawn huma xi uħut mill inizjativi li ħadna f'dan il-żmien qasir. Bżonn noqogħdu attenti, użommu kollox perspettiva. U għafasli li nqodu bil-qeda u namlu ġudizzi, specialment wara li kunu saru, wara li kunu seħu l-kriżijiet. U rridu nqodu attenti fil-kommenti li namlu fil-kritika ta' kritika tagħna. Għax waqt li għet ninsistu li jemżon bżonn nittieħdu deċiżjonijiet kif najt jena u koll, fuq evidenza Però fl-istess ħin ma rridux aħna nbeżżaw il dawk illi rridu jihdu d-deċizjonijiet u ħafna drabi anki riskjużi f'sitwazzjonijiet anki diffiċli. Ma rridux imbeżżawhom illi mbagħad wara l-fatti se mpoġġuhom se nakkużawhom u se niġġudikawhom. jina naħseb li dan l aspet ta' ġestjoni ta' situazzjoni l-iktar wieħed importanti. U l-istess ħaġa fuq l-evalwazzjoni u l-kontroll ta' informazzjoni, ta' flus ta' informazzjoni. Għanna għanna sistema fl-Europa li ti permetti li kunem komunikazzjoni mal-ajr. U biex ikonna dan, aħna napplikaw anki il-prinċipju ta' sussidjarieta. Aħna ninżlu kem nistaw lejn il bazi minn fejn għanda tibda din il-komunikazzjoni, issa rridu nqodu attenti. Għaxek aħna simpoġu strat fuq strat ta' kontrolli u verifiki biex niddefinixxu l-flus ta' informazzjoni, allora nkunu qegħdin nimxu kontra eh, il-mira tagħna. U meta niġu saħħa fejjem kwestjoni ta' saħħa ta', mewt jew ħajja, eh, huwa importanti li nitkellmu mal-ajr. Eh, irridu naħatu l-informazzjoni malajr daqs kem qed nirċivuha. Jena nishti najt illi l-Kommissjoni fuq dak li għandu xaqsam mal informazzjoni aħna naqblu illi il-komunikazzjoni koordinata u malajr hija element essenzjali ta' din il-ġestjoni. Entkom tiftakru fl-2009 fil-esperjenza tal-H1N1 għamilna sistema ta' informazzjoni pubblika, għanna komitat ta' sikurta, għanna network ta' komunikaturi, jem bżonn involvu l-atturi reġjonali kif ukoll il-WHO. Jena l-bira tkellimt bit-telefon ma' Magri Channel ta' who propju fuq dan l-aspett tal-koordinazzjoni tal-informazzjoni, nizgura illi l-informazzjoni essir qabel ma sir il-komunikazzjoni aħna se nistudjaw kull maġara namlu investigazzjoniet, tħarriċ, analizi. Imma la darba inkunu aħna żguri li e, e, l-epidemija waqfet u nkunu nistaw nistudjaw, naraw, namlu koordinazzjoni ma' kollimkien. Umbat wara nirriflettu jekk għandniex bżonn forsi iktar odda jew iktar koordinazzjoni Ewropea ma dina ħat implika ħafna diskussjonijiet kemm hawnhekk fil-Parlamentu anke fil-koordinazzjoni tal-Istati membri. Jiena żgur il-Komissarju Ċolos, kollega tiegħi, se jagħmel kull ma jista' biex jiżviluppa mezzi biex inkunu nistgħu nikkompensaw il-bdewa illi sofrew minn din il-problema. Grazie. Naddu sal-punt li jmess fuq l-agenda tagħna li huwa rakkomendazzjoni għat-tieni qari tal-rapport fuq tassazzjoni fuq vetturi ta' tabija